fis-sitwazzjoni umanitarja mal-frontieri ta' barra huwa ta' tħassib kbir tagħna u aħna rridu nħarsu naħdmu flimkien iktar qrib ma' daw il-pajjiżi ma' organizzazzjoni internazzjonali biex intejbuhom, intejbu s-sitwazzjoni. Dan għandu x'jaqsam ma' xogħol mal imsieħba tagħna kollha interessati naħdmu mal-Kummissjoni u mal-Frontieri Esterni aħna qegħdin naħdmu eh, biex eh, is-sitwazzjoni titjieb. Grazzi ħafna tal-attenzjoni, grazzi ħafna. Grazzi Sinjura Ministru u issa fissem il-Kummissjoni Sinjura Dalli għal darbohra. Grazzi President, grazzi Ministru, onorevoli membri, grazzi għal dan id-dibattu ta' sekk importanti. Is-sitwazzjoni umanitarja tar rifuġjati fuq il-frontieri esterni hija ta' importanza u ta' tħassib kbira lina lkoll. L-Unjoni Ewropea tippromuovi r-rispett tad drittijiet tar rifuġjati dawk li jfittxu l-ażil u migranti kemm fl-Unjoni Ewropea u barra minnha, barra mill-frontieri tagħna fil-viċinat tagħna kull forma ta' vjolenza kontra dawn in-nies u migranti memx għalfejn għajdu għadin, miex aċċettabli. Rispett ta' drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt hemm bżonn jiġu assigurati mingħajr eċċezzjoni. Stati membri hemm bżonn li jkunu konformi bi sħiħ ma' daw il-valuri meta jiġestixxu eh, il-frontieri tagħhom u r-ritorni. Il-pushbacks mhumiex aċċettabbli. Aċċess għal proċeduri tal-azil u l-prinċipju ta' non-refulma flimkien maċ ċarter Ewropew hemm bżonn dejjem ikunu garantiti. L-Istati membri jrid ikollhom fis il-mekkaniżmu neċessarju biex ma jħallux pushbacks eh, isiru fl-ewwel post. U mbagħad bl-istess mod irid jaraw li jkollhom mekkaniżmi fis biex jagħtu tweġiba ta' malajr u minnu fih eh, biex jevitaw l-allegati pushbacks mal-frontieri eh, eh, mal-frontieri esterni tagħna hemm problemi kbar u dawn nafuhom aħna u l-Unjoni Ewropea tagħti l-appoġġ sħiħ bħal taħriġ tal-gwardjani pereżemp biex nagħtu eżempju u drittijiet u ħtiġijiet tad drittijiet tal-bniedem. Aħna qed nimmonitorjaw ukoll is-sitwazzjoni fuq il-frontieri esterni u dan qegħdin f'kuntatt ma' stati membri dwar allegazzjonijiet ta' non konformità mal liġi Ewropea fuq il-frontieri esterni bħala gardjana tat trattat il-Kummissjoni se tieħu l-azzjoni fejn meħtieġ. Mhux hekk biss, imissa aħna għandna fis-seħħ aġenzija ġdida ta' gwardjani mal-frontieri esterni li għandhom mandat rinforzat u il-mandat tagħhom huwa li, li eh, jirrispettaw drittijiet tal-bniedem. Issa fassalna din, dawn id-drittijiet tal-bniedem u kif iseħħ dan permezz tal-linji gwida u lessin nikkontribwixxu għal drittijiet fundamentali fl-istrateġija u konformità permezz ta' drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet ħajkunu monitorjat b'mod kostanti u da jinvolvi wkoll in-naħa ta' attivitajiet operazzjonali ta' Frontex ħajġu użati bħala parti mill-operazzjonijiet konġunti u se jkunu l-għajnejn u l-widnejn tal-uffiċjali. L-Aġenzija trid tirrekrutja iżjed eh, gwardjani sa' 5 ta' Diċembru ħriġna wkoll eh, mekkaniżmu ta' ilmenti li jammira possibbli l kull persuna li hija direttament affettwata minn min ta' persuni u mill-leġenzija u li jikkonsidra lilu nnifsu jew l-nifisa li kienet suġġetta ta' ksu ta' drittijiet ta' bniedem tiegħu jew tagħha minħabba tali azzjonijiet biex tagħti tissottometti ilment bil-miktub lill-Aġenzija dak li jiġri taffetwa l-Ewropa u għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea dejjem appoġġjat u dejjem appoġġjat l-imsieba tagħna fuq il-frontieri ta' barra kif ukoll fuq in-naħa tal rifuġjati u migranti f'dawk il-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea globalment hija attur importanti ħafna li tagħti assistenza eh, lir refuġjati mad-dinja kollha, speċjalment imma mal-pajjiżi viċini u li tappoġġja pajjiżi terzi li qegħdin jiżvilupp biex jiżviluppaw is-sistemi ta' riċeviment tal-azil ta', ta immigranti. U pereżempju nappoġġjaw it-Turkija aħna illi għandha iktar minn 4 miljun refuġjati. Is-sit il-faċilità ta' 6 miljun euro qed e, topproduċi effetti tangibli. 1.7 biljun euro, 1.7 eh, biljun eh, immigrant vulnerabli eh, ġi identifikat. Et nappoġġaw iżet minn 500.000 tfal u zazuħ u zazuħa biex jattendu skejjel. din hija ġestjoni ta' migrazzjoni u sfidi li kol ta' sfida ta' sigurtà fil-pajjiżi imma kapaċitajiet speċjalment fil-Bosnia Herzegovina u Serbja e, qegħdin jagħmlu l-massimu tagħhom. U ħafna drabi il-migranti qegħdin jgħixu e, f'sitwazzjonijiet verament msieken. Aħna qed nippruvaw e, ngħinu daw il-pajjiżi għal ġestjoni tal-migrazzjoni permezz ukoll ta' moviment sekondarju trattament ta' migranti eh, b'maniera umana biex nappoġġjaw ngħidu da kollu qegħdin nagħtu appoġġ finanzjarju tekniku lill Balkani tal-Punent permezz ta' eh, strument ta' preadeżjoni biex iżidu l-kapaċità tagħhom biex jibnu s sistema ta' ġestjoni ta' migrazzjoni mhux hekk biss imma aħna tajna iktar minn 135 miljun euro fiktar għajnuna lis serbja la Maċedonja ta' fuq u l-Bosnia Herzegovina. Permezz ta' strumenti għal pre-adeżjoni u 32.6 miljun euro permezz tal-għajnuna umanitarja tal-Unjoni Ewropea. F'dawn l-azzjonijiet kollha minn ġewwa minn barra l-Unjoni Ewropea l-protezzjoni tal-aktar Eh, persuni vulnerabli speċjalment it-tfal u l-minur mhux akkompanjati jibqgħu il prijorità għall-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qed tagħmel dak kollu li tista' biex tgħin lill-Istati membri biex ikunu jistgħu jindirizzaw il-problemi li għandhom fil-frontieri tagħhom. Id-dinjità u sigurtà ta' dawk kollha li huma affettwati trid tiġi rassigurata u protetta. Nkiseb ħafna iżda fadal ħafna xi jsir ukoll rridu nsibu pozizjoni komuni fuq kif b'mod mod kollettiv nkunu nistgħu eh, niġġestjonaw ir-realtajiet tal-immigrazzjoni. Eh, rridu nħars li l-valuri komuni tagħna u l-responsabiltajiet umanitarji tagħna nħars li s-soċjetà tagħna biex tkun aktar koeżiva u integrata. Jina eh, dependi fuq l-appoġġ kontinwu tagħkom tal-Kunsill ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, grazzi. Grazzi ħafna, kummissarju, sa nibdew mill-interventi fissem il-gruppi politiċi. Ovvjament nibdew mill-Partit Popolari Ewropew nadu għall-Onorevoli Rade fal minuta u nofs jekk joġbok kollega. Grazzi ħafna, Sur President, eh, ziz kollegi Kolla kemm aħna nafu li rotta tal-Balkani tal-Vanti hija waħda mill-rotot prinċipali lejn l-Ewropa u allura hija waħda eh, mill-aktar eh, mm, eh, numeruża fil-persuni li għaddu u daw il-pajjiżi minħabba l-pozizjoni ġeografika tagħhom huma dejjem il-pożizzjoni ta' dħul tal-Unjoni Ewropea. Rajna dak li qed jiġri fil-frontiera bil-Kroazja u l-Bosnia Herzegovina u naraw ukoll f'dak li qed jiġri fil-gżejjer Griegi fejn l-influss ma jqafx hemmhekk. Mod eh, paradossiku eh, dawk li qed tifittxu l-ażil eh, qed imorru f'dawk il-checkpoints, però sfortunatament jipprovaw jidħlu b'mod mm, perikolus u huma vittmi ta' networks li huma tant perikolużi. L-2018 rajna pressjoni kbira li żiedet rajna aktar minn 6 miljun euro lil Kroazja biex biex il-Kroazja tkun tista' tiġġestjona l-frontieri esterni tagħha dan sar bil skont ir-regoli kollha tal-Unjoni Ewropea biex il-miżuri kollha jistgħu jittieħdu fil-frontieri esterni fejn jiġu protetti drittijiet fundamentali ma jkun hemm l-ebda ksur tal-liġi fil-qasam tal-ażil. Fl-bidu tal-2018 36 eh, miljun nataw l-Bosnia e Herzegovina biex tkun tista' tindrizza l-problema urġenti tal-immigranti. Nistgħu nipproteġu biss il-frontieri esterni tagħna jekk nimxu skont ir-regoli skont il-konvenzjonijiet internazzjonali. Waqt li nirrispettaw koll id-drittijiet u fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem ta' dawn l-immigrati il-Kroazja, l-istituzzjonijiet Ewropej qed jagħmlu mill-almu tagħhom biex eh, jimplementaw dawk ir-regoli. Grazzi. Grazzi jekk joġobkom żommu mal-ħin. Issa fissem l-essendi l-onorevoli Piri għal minuta u nofs. Sur President, il-wasliet eh, tal-2015 eh, esponew il-problemi li kenna eh, dak iż-żmien fil-politika tagħna u kenna ħames snin biex il-Kummissjoni ssib soluzzjoni però xorta waħda f'ħafna postijiet is-sitwazzjoni tar-refuġjati fil-frontieri esterni tagħha flok tjiebet tkompli tmur lura xorta waħda nħarsu lejn nisa tqal u tfal li jitilfu ħajjithom fil-Bahar Mediterran, xorta naċċettaw eluf ta' nies fosthom eh, minuri mhux ikkompanjati li jgħixu fil-kampijiet għal snin twal f'kundizzjonijiet prekarji e kif jistennew biex il-proċedura tal-azil tagħhom tintemm. U xorta nippermettu lin nies biex eh, ikunu jistgħu jirritorna f'pajjiżi li mhumiex siguri, il-pushbacks illegali u l-ħitan fuq il-libħra mhumiex soluzzjoni Nitama il-preżent presidenza Kroata se nota ta' dan dibattitu u tħassib tagħna fissem il-Kunsill. Ewropew. U ejja ma ninsewx il-pajjiżi madwar l-Unjoni Ewropea għadhom qed iddaħlu l-maġġoranza ta' refuġjati fil-frontieri, però ejja ma, ma ninsewx ukoll li daw l-pajjiżi li eh, huma e, ġirien għandhom il-ċittadini tagħhom li qed jaħarbu minn dawk il-pajjiżi stess. Ġifieri eh, rridu noqogħdu attenti fi situazzjoni bħal dawk ta' Turkija, rridu nħarsu li l-valuri Ewropej li inkludu rispett tad-dinjità umana u għad-drittijiet tal-bniedem. U dan japplika wkoll għal refugjati li qed jitolbu għal protezzjoni. Grazzi. Thank you very Grazzi ħafna. Eżis kollega sa fissem eh, Renew Europe eh, l-Onorevoli għadżmani għal żewġ minuti. Grazzi ħafna su President u grazzi wkoll il-Kummissjoni u rappresentant tal-Kunsil tal-li edin eh, prezenti hawnhekk il-lejla. Naħseb li wasal il-ħin biex nindirizzaw il-problema eh, tal-immigrazzjoni. Din hija xi ħaġa li hija responsabilità għall ċittadini tagħna biex tiġi indirizzata. Biex nippreservaw il-moviment liberu fiż-żona Schengen għandha bżonn ta' frontieri esterni b'saħħithom u eh, fuq l-azilu l-immigrazzjoni, l kummissjoni tanda approċċ mm, tagħha pakkett ġdid fuq l-azilu l-immigrazzjoni biex intaf fuq il-pressjoni fuq il-frontieri esterni għanna bżon ta' partnerships eh, internazzjonali ma' pajizi terzi ġodda fuq l-immigrazzjoni. Dan huwa l-uniku mod kif din tista' tiġi indirizzata il-problema. Però fl-istess ħin għandna bżonn ta' approċċ komuni għal dawk l-immigranti li xorta waħda għadhom deħlin fil-frontieri esterni tagħna. Għanna bżonn ta' reġistrazzjoni diretta f'mal-wasla tal-persuni u eh, verifiki ta' sigurtà wkoll. Eh, l-kondizjonijiet ta' reċeviment umani u applikazzjonijiet eh, falluti u dawk li mumiex irridu eh, e- ġu indirizzati eh, sim ta' responsabilità għal dawk li għandhom bżon ta' protezzjoni internazzjonali, responsabilità komuni fl-isforz ta' ritorn ta' persuni li ma jiġu rifjutati il-pozizjoni ta' azil. Għandi aspettativi għoljien għal dal-pad ġdid ta' azil u immigrazzjoni u nittama li l-proposta ta' Renew Europe tittieħed in konsiderazzjoni, però għat għandi żewġ mistoqsijiet. Il-Kummissarju taqbel li eh, marri New Europe li l-Ewropa trid is-saħħa ukoll eh, fil-frontieri esterni meta l-pajjiż ma jistax jew ma jriċ Eh, jgħat il-rizultati, għalla li ġdinja xaħġa li rajna fil-passat. Umbat, eh, fil-rigward tal-moviment eh, tal-personi blazil fl-Europa, dik kif tara fl-Europa. Grazzi ħafna. Grazzi, eżis kollega, issa fissem. Lajdi l-onorevoli Van der Delisce. Għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna. Matul daw l-axħar snin rajna flussi migratorji kbar, iżda dan huwa l-bidu biss il-popolazzjoni tal-Afrika se tikber minn biljun għal 4 biljuni dan is-seklu u daw kollha jridu jiġu lejn l-Ewropa. U għalhekk irridu eh, niġġestjonaw il-frontieri tagħna mhux minħabba li nobodu lin nies li huma barra l-frontieri tagħna, iżda rridu nipproteġu n-nies li huma eh, ġewwa ġifieri n-nies tagħna, l-attivisti tax-xelluk eh, u dawk li jużaw id-dritti tal-bniedem mod ħażin biex jistimulaw eh, l-influssi immigratori rridu li ċittadin li mhumiex Ewropej biex ikollhom id-drittijiet biex isiru eh, biex jużaw propju daw id-drittijiet tal-bniedem biex jiġġudikaw dawk li qed jiġri madwar id-dinja drittijiet tal-bniedem rridu eh, l-ewwel nipproteġu iċ-ċittadini tagħna. Illum il-ġurnata dan sar strument biex nipromuovu l-frontieri esterni, frontieri miftuħa. U biex imbellaw għal ċittadini tagħna qed ngħidu li rridu nsolvu l-problemi fil-frontieri tagħna u eh, natu eh, l-status ta' refugjat l-migranti ekonomiċi ridu natu dan l-status minn fejn huma jiġu rridu nassiguraw ruħna li fl-2020 noħorġu b'soluzzjoni. Grazzi, grazzi ħafna issa għal ħodor l-onorevoli Strik għal minuta. Sur President, ma jekk nitkellmu dwar frontieri esterni komuni qed nitkellmu wkoll dwar responsabilità komuni wkoll, mhux biss għal kontroll ta' min huwa dieħel u ħireġ, iżda wkoll bejn in-nies, ġifieri n nies jingħataw il-proċess għal proċedura ta' azil, daw jiġu trattati b'dinità jekk jimxu skont daw il-proċedur, però nafu li regoli mhumiex dejjem eh, l-istess, il-pushbacks fl-Ewropa huma preżenti, nafu mir-rapporti u mill-verdetti u anka l-qorti ta' Strasburg se se joħroġ bil pożizzjoni fuq eh, Spanja. Il-pushbacks jistgħu jimxu wkoll bi violenza brutali u ħsara kbira li nies u dan huwa l-każ fil-frontieri tal-Kroazja skont numru ta' rapporti u um, stqarrijiet. Ġejna xukjati l-ġimalija dit li l-atturi kollha eh, għarfu din il-violenza li hemm fil-pushbacks iżda l-gvern Kroat xorta waħda qed ehm, jirrifjuta dil pozizjoni Din is-sitwazzjoni turi il l-ġlida miex se tiqaf jekk eh, se naħdmu u eh, nkunu indifferenti għas situazzjoni Jekk natu każ tal-violazzjonijiet fil-frontieru, jekk rridu nieħdu passi għal ehm, eh, compliance, irridu nitlob il-komissar biex tinvestiga dawn l menti u dawk l-investigazzjonijiet irridu jkunu parti wkoll mill-akita Schengen. Komissjon informatna li ken, kienet tat il-finanzi għal Kroazja biex intejbu situazzjoni iżda nafu li dal-flus ma jintefqux għal monitoraċ iżda l-frontieri, għal ġestjoni tal-frontieri fejn qed isiru l-pushbacks. Allura, serjament, e, daw l-legazzjonijiet tal-pushbacks kemm jittieħdu serjament minnaħat tal-Kummissjoni? hija kwistjoni ta' adeżjoni ta' Schengen jew violazzjoni kontra fil-frontieri. Nixtieq nisma' mill-Kummissarju x'passi se tieħu inti eh, biex nassiguraw inqatat il-kellim mill-President. Eżis kollegi nitlobkom biex tirrispettaw il-ħin ta'kom. Fisem li sijar l-Onorevoli Burġinski. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Signuri. Il-ġlida kontra l-influssi migratorji waħda mill- ġestjoni eh, eh, effiċjenti u eh, tajba tal-kwistjoni. Hemm id-distabilizzazzjoni, hemm il-biża ta' distabilizzazzjoni, però hemm pajjiżi li huma ħafna drabi bbażati fuq ċertu terrorizmu politiku u l-ekim seħ Hedgeville komen eh, l-ismajna fejn il-refugjati kienu eh, bazikament il-Germania kienet tagħti il-messaġġ li e, ejja aħna qed nistennewkom biex tiġu hawnhekk. Dawn in-nies eh, daħlu bħala immigranti tal-azil, però effettivament huma emigranti ekonomiċi u fil-viċinat il-ħidma kollha ma kienieċ biżejjed u l-periklu ma kienx minimalizzat eh, bizzejiet. Daw l-affarijiet istaw waslu għal kriżi migratorja ġdida eh, li eh, se jkonna forsi niffaċċjaw aktar l-qoddim. Hawnhekk iridu ngħidu b'mod ċar li l-ħidma tal-Kummissjoni trid tkun koordinata, immirata, speċifika uh, sabiex l-Istati membri uh, irrid ikun hemm rida tajba l-ewwel u qabel kollox minn kulħadd. Grazzi, grazzi ħafna. Ziz kollegi jekk se tkomplu titkellmu fit-tul se jkolli eh, naqtalkom il-mikrofonu li marriċ nagħmel. Issa naħd eh, għal gwe l le l-Onorevoli Ernst. Mikrofnu għal-kellim. El politika Ewropea hija xi ħaġa eh, marbuta mal-immigrazzjoni hija kwistjoni Ewropea u mhux nazzjonali, allura għandna bżonn ta' soluzzjonijiet Ewropej. Eh, nista' nġbet l-attenzjoni tagħkom li l-Kroazja li tħares eh, fil-sitwazzjoni tal-hotspots Greċja ma trix tkun vittma ta' dan kollu sir hotspot i stess. Però Eh, dan ma jfissirx li l-migranti jistaw jiġu trattati b'mod inuman u e, e, e, jiġu medda jittieħdu l il-flus, il-mobile, susan sitranka li kell. Ma nistawx nħalluhom eh, barra fl-eriqi bxejn letteralment. Dan il-forma ta' saddizmu kontra l-immigranti mhuwiex aċċettabbli f'pajjiż Ewropew. Ejja niftakru koll li rridu nipproteġu koll it-tfal Din hija kwistjoni ta' drittijiet, tal liġijiet li l-Unjoni Ewropea wedet li se tiddefendi. Grazzi. L-Onorevoli Parakadis għal eh, NI. Il-gvern il ġdid demokratiku fil-Greċja fl-imkien mal-politika eh, tal-espulsjoni Ewropea qed toħloq eh, ħabsijiet fil-gżejjer Griegi għabbażi tal-proposta Ġermaniża u qed tirrifjuta li tipprovdi eh, kondizzjonijiet tal-azil adegwati. In-nies eh, qed jiġu eh, mkeċċija ħafna ftit minnhom jingħataw l-azil u ftit inqas minnhom jingħataw l-aċċess għall-Unjoni Ewropea. Dak li qed nagħtu huwa xi forma ta' ritorn Eh, li semma minnaħa tal-gvern Grek biex sempliciment eh, nerġaw nibatu lil dawn in-nies lura eh, fil ehm, situazzjoniet prekarji li kienu qabel fil-pajjiżi perikolusi tagħhom. Il-ftejm fit-Turkija, Dublin, rridu naraw li dawn l-affarijiet rridu nippermettu l-NGOs biex jagħmlu xogħolhom ma nippermettux li situazzjoni eh, nis li qed jgħixu fil-gżejjer Grigi biex imorru lura. Ejja eh, nagħlqu dawn il-hotspots u nassiguraw ruħna lin nies se jmorru lura lejn il-pajjiżi fejn irridu jmorru anzi. Grazzi ħafna, grazzi l-Onorevoli Sokol għal minuta l pepe Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, ma nafx kemm il-derba għandna bżonn nissimaw il-fake news l-aħbarijiet forots jew spekulazzjoni fuq il-Kroazja. Għal din l-informazzjoni jeżistu NGOs illi jixtiequ jikkompromettu d dħul tal-Kroazja fl-ispazju Schengen u din l-informazzjoni hija abbażi biss ta' eh, komunikazzjoni minn ċerti migranti illegali l-iktar mill-Kosovo li pprovaw xi ħames sitt darbiet illi jaqsmu l-frontiera tagħna u ġew mbagħad hemm ġala jirritornaw. Hemm każijiet oħra allegazzjonijiet li ma ġewx ikkonfermati il-kontroll tal-frontiera tal-Unjoni Ewropea fil-Kroazja tikkontrolla l-immigrazzjoni illegali hemm iktar minn elf km ta' fruntiera u aħna stajna illi nbuttaw lura ħafna minn daw il-migranti legali kif ukoll kontrabandisti tal-persuni din hija realtà. Grazzi ħafna. Pala, grazzi mille kollega. Grazzi ħafna eżis kollega. Għandek blue card. Minn għand l-Nrevelienz, taċċetta? Mollin, jek joġbok. Ja, ich bin schon erstaunt. Es gibt ja nun eine Menge... Äh, äh, Jina, ninsab affaxxinata. Hemm ħafna provi għal fatt illi hemm pushbacks massivi u illegali fil-frontieri kroati u kważi l-immigranti kollha eh, jiġu mkeċċija eh, imkeċċija tliet darbit, erba darbit mingħajr ma eh, jingħataw l-opportunità li japplikaw għall ażil Smajtu xi ħaġa dwar din smajtu illi ħafna u ħafna refuġjati u l-immigranti qed jgħidu li huma ġew trattati bil-violenza, li faċċjaw violenza, inti njorajt dan kollu, ejja rikonoxxi l-verità. Prego. Eh, Rispostek joġbok. Čuo sam mnogo laži u životu, ali to što tisuću puta ponavljate jednu laž, to ju neću učiniti istinom. Mela smajt hafna gideb f'ħajti imma meta wieħed repetijom eluf ta' drabi wieħed qed jipprova juża lura l-Kroazja biex eh, jidħol f'pajjiżi oħra u x'imdaqqiet laqas biss jiġu mill-pajjiżi fejn jgħidu li ġejjin minnhom u jaħsbu u jgħidu anzi li l-pajjiżi tagħhom għaddejjin minn gwerra dawn kollu gideb. Imma dawn in-nies bil-fors għandna bżonn inkeċċuhom allura. Grazzi mille kollega. Grazzi ħafna aziz kollega. Il-kellim li miss Sanna l-Onorevoli Santos għal minuta u nofs għal SND. Grazzi President, ma nistawx ninjoraw is-sitwazzjoni terribli tal-refuġjati f'posti differenti madwar id-dinja. Iżda fosthom fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Jina rajthom personalment meta mort fil-frontiera bejn Kroazja u l-Bosnia Herzegovina. Jiena rajt u smajt stejjer korro ħafna dwar il-trattament eh, violenti u inuman mill-pulizija kroata li qed tipprova tressa lin-nies li qed jipprovaw ifittxu ħajja deċenti fejn f'pajjiżhom qed jiffaċċjaw il-mewt. Eh, smajna eh, inizjattiva parlamentari biex tinfetaħ eh, inkjesta u jina din il-qaħħa bidejja miftuħa u nistaqsi lill kummissarju biex iħares lejn eh, uħud uħut mir ritratti xokkanti li jina rajt personalment. Nistaw naraw eluf ta' migranti fil-Bosnja fostom minuri mhux akkumpanjati illi qed jinżammu f'kundizzjonijiet li ħadd m'għandu jgħixu jom U ħafna minn dawn qed jittamaw illi jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom li huma diġà fl-Ewropa. U din eh, hija ta' dannu għall istampa Ewropea rridu eh, neħħu dawn lin-nies mill-limbo li jinsabu fihom. Allura il-pjan il-ġdid għandu ikollu il-channels legali siguri bil-visas migratorji li jinħarġu u jiġu eh, indirizzati kwistjoni ta' renifikazzjoni tal-familja. Ma nistawx nibqaw sik ta' fuq dil-situazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm eh, blue card, Signora Dos Santos, taċċetta? Minant l-Onorevli Glavak. Una blue card per ora. Soltu naċċettaw eh, ammont eh, ċertu ammont limitat ta' eh, ta' blue cards, ġifri nitolbu il kooperazzjoni ta'kom u li tifmuna, grazie ħafna. Hvala gospodine potpredsjedniče kolegice ja dolazim iz hrvatske. grazie hafna, president jiena niġi mill-kroazja. U nixtieq ngħid biss li sfortunatament il-Kroazja għandha tifkira ħażina ħafna tal-aggressjoni tas Serbja kontra l-Kroazja kien hemm eluf ta' immigranti u għalhekk jekk joġobkom toqdux titkellmu fuq affarijiet li ma tistgħux tifhmuhom jiena ngħix fil-Kroazja u l-Kroazja tagħmel dak li tista' biex l-aċċess eh, għall-fruntieri jkun skont ir-regoli internazzjonali il-Kroazja m'għandix ħitan m'għandix xi barrikati, mhux bħal pajjiżi oħra. Fronteiras non quer dizer violar o direito internacional. Vi dan ma jfissirx li qed eh, li tista' tikser drittijiet umani u tmur kontra regoli. Jekk il-Kroazja trid tiddefendi l-frontieri tagħha u mhux tiddefendi l-drittijiet tal-bniedem għaliex ma ħarġiex b'entità ta' monitoraġġ biex tħares lejn dak li qed jiġri u eh, kif il-Parlament eh, ħareġ inkjesta parlamentari wkoll. Grazzi, grazzi l-President l-Onorevoli Padgadu Dua. Grazzi, President. Jekk, eh, President, jekk smajtek sew, komissarju, anzi, għettejt li qed nagħmlu dak kollu li nistgħu. Mhux vera, mhux qed nagħmlu dak kollu li nistgħu. Aħna nafu li regolament ta' Dublin mhux qed jaħdem, ma dana kollu il-Kunsill qed tixxekkel t titjib li jista' jsir m'għandniex politika ta' azil eh, komun li għandha tkun legali li huwa l-uniku mod ta' kif tista' twaqqaf din is-sitwazzjoni. Jiena nemmen li inti qed li eh, ksibna ħafna diġà, però Hios eh, Samos daw il-pajjiżi kollha huma infern għal daw in-nies. U inta tgħid li qed nippruvaw nimitigaw is-sofferenza ta' daw in-nies. Iżda l-iktar ħaġa importanti mhux qed narraw, jiġifieri li ngħidu li Libja mhuwiex pajjiż sigur. Din maħniex qed nagħmluha. Meta se nagħmlu dak kollu li nistaw Kummissarju Dalli? Drittijiet fundamentali mhumiex biss sempliċement kliem. Inti qed titkellem dwar xi ħadd illi Eh, hemm uffiċjal wieħed eh, li qed jindirizza f'sitwazzjoni li eh, hemm bżonn ta' 40 minnhom. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Bardella għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. L-2015 kien il-bidu tal-kriżi migratorja u l-influss fl-Ewropa sar Eh, sfida kbira. Wasliet irdupjaw 75.000 fis-Samos. U l-sforzi li hemm bejn it-Turkija u l-Kroazja eh, u l-Greċja anzi eh, huma xinuma situazzjoni tal-immigranti u ma' mwera, iżda eh, jekk mill-atti politiċi tagħna, mill-narrattiva tagħna, qed ninkorraġixxu lin-nies biex jiġu eh, eh, lej xi ħaġa li ma jistgħux jiksbu. Aħna għandna bżonn ta' deterrent fil-frontieri, però billi u kol fl-istess ħin ma xux lil daw l-nies biex jagħmlu dan il-vjaġġ perikolus. Irridu nejnu lil Greċja u mhux nikkritikaw daw il-pajjiżi. In-nies jistgħu jitilqu jekk ġew persegwitati. Ma jistawx jiġġustifikaw sitwazzjoni fejn il-ħajjiet ta' persuni oħra f'pajjiżi oħra eh, huma eh, ta' miżerja. il-pajis tagħhom iridu jsemmu id-dar mhux pajjiżi oħra. Grazzi l-Onorevoli Markard għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Jina trabbejt fl-Ewropa. Meta kont qed nikber rajt ukoll illi eh, l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, kriżijiet umanitarji, u n nis in ġenerali ma kienu xed jagħtu każ ta' dawn l-affarijiet u kienu affarijiet li kienu qed jiġru b'nadi oħra wkoll. Però skoprejt ukoll li aħna nappoġġjaw il-milizji tal-Islam aktar milli nappoġġjaw l-immigranti. Jan Sirin talabni għaliex aħna qed niġu trattati bħala annimali u jien ma stajt ngħid xejn Mhix biss l-NGOs li jitkellmu dwar il-pushback fil-Bosnja jew fil-Kroazja. Huma l-awtoritajiet infushom li qed jgħidu li hemm ħafna pushbacks u delegazzjonijiet Ewropej li qed jaraw daw l-affarijiet bajnejhom. Qed naraw leġiżlazzjoni eh, mill partijiet, eh, ma naħsibx li d-demokrazija tista' taħdem fit-tul b'dan il-mod. Jina nemmen li l-Unjoni Ewropea eh, għandha taħdem aktar iżda nixtieq nemmen f'dak li aħna u l-valuri tagħna dak li rridu nkunu xi forma ta' eh, oazi, rridu nuru lil Kroazja illi aħna anzi jew il-Kroazja trid turina illi se tippermetti il-monitoraġġ indipendenti u biex nkunu nistaw nikkooperaw mal-Frontex mal-autoritajiet tal-frontieru tal-Gwardja tal-Kosta u din dal-mekanizmu ta' osservazzjoni Ewropew jista' jgħin fis situazzjoni hawnhekk. Grazzi. Għandek blue card minant l-Onorevoli Zofko, taċċetta? Jekk joġbok. Sorry, micro, your colleague. Simek, jiena kont refuġjata jiena nnifsi waqt il-gwerra ta' dik li kienet il-Jugoslavja. E, kien hemm eluf ta' kont waħda minn eluf kbar ta' e, refuġjati, hemm mod wieħed biex tkun taf jekk jekk il- il-pulizija xed ta' twettaq violenza u ta' minna fajt sajbin ħezjena, dak li qed tajt inti hija gidba, inti giddib. Jekk jogħġbok, inti qed tmur lura il-refuġjati vera u tmur kontra tagħhom u inti m'intix tagħmilhom unur. Għandek ħafna eluf li jgħixu fil-Bosnia Herzegovina li nataw passaporti waqt il-gwerra u qed nipproteġu lilhom ukoll. Jekk jogħġbok, tweġiba. Imma għazu. Grazzi ħafna, ġa kommentajt fuq din il ħaġa imma eżatt eżatt xirdu nfissru dana kollu. Il-medja tal-istat fil-Ġermanja u rrit ta' kollu għandhom il-videos u nkommentajdu ħbarijiet tajdu folots x'nistgħu nifhmu bħaġa bħal din. Iġifieri intat li kont refuġat u Għalhekk għandi naħseb li għandek bżonn tmur titkellem man-nies li aħna eh, ntqajna magħhom illi ġew eh, msawta u għal xejn. Hmm. Grazzi ħafna issa is-sur Frakos għal minuta. Grazzi ħafna President. Nixtieq nitkellem Eh, lill grigi li qegħdin qegħdin fuq il-gżejjer ta' Samos u oħrajn u qegħdin jaraw xed jiġri huwa fatt illi l-Unjoni Ewropea mhix qed tippermetti lill-NGOs jaqdu dmirhom u mumet jagħmlu xejn fuq il mussulmani li jixtiequ eh, bidlu l-Ewropa f'moskeja kbira waħda ħasra li l-Unjoni Ewropea qed tuża l-flus tal-kontribwenti biex tipprovdi flus lill migranti illegali. Meta ħafna Griegi kellhom ibijaw karozzi tagħhom imħabba l-faqar minħabba l-kriżi ekonomika. In-nazzjoni nisranija tal-Greċja hija dik li nixtiequ mhux xi tip ta' Ewropa multikulturali. Grazzi ħafna lilek Issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Arvanitis. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi qegħdin nitilfu l-istampa ġenerali. U qegħdin eh, qegħdin ninsow id-dinjetà tal-migranti u tar-rifuġati. U din hija ħaġa kera ħafna jekk l-Unjoni Ewropea qed issir infern għal dawn in-nies. Fil-Serbja Bosna Herzegovina u pajjiżi oħra qegħdin naraw vjolenza kontra dawn in-nies. U rajna wkoll bajnejna soċjalisti, ħodor, MP oħrajn, raw eluf ta' nies disprati u qegħdin jgħidulna li dinja fake news ma ħana l-affarijiet rajnihom bajnejna. Dinja ħaġa tas-sew arrokaża. Din dinja biss retorika tal-lemin estrem u permettuli ngħid illi fil-Greċja il-migranti qed ikollhom eh, jgħixu f'sitwazzjonijiet eh, ta' kesħa kbira u għalhekk insaqsi kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Ponsati Objols. Grazzi ħafna, President. Ma nistgħux naraw ir-rifuġati bħala xi ħaġa esterna għax il-fatt li wieħed ikun rifuġat huwa mument definittiv għal ħafna minnha ħafna ġenerazzjonijiet ta' Ewropej, anki dawk f'pajjiżi illi ħarbu minn Franco jew Hitler u koll Eh, salvaguardaw ħajjithom minħabba ir-statut tar rifuġat. Issa għaw it-tfal u neputijiet ta' dawn ir-rifuġati li qegħdin hawnhekk din is-sede fil-Parlament u ma nafx jekk sfortunatament hemm ukoll ġenituri u nanniet ta' rifuġati futuri. Imma li wieħed ikun rifuġat jaqbad jitfit mal-fatt illi hemm bżonn li jkun hemm akkoljenza tajba min-naħa tal-Ewropa. It-tifla tar-rifuġati hemm bżonn ikun kenn sigur għar-rifuġati. Dawk li jfittxu l kenn li jaħarbu mill-gwerer, gwerer bl-armi jew bl-ekonomija, hemm bżonn iħossuhom illi jkunu id-dar meta jkunu fl-Ewropa. Mhux biex jagħmlu tajjeb għal nubiet tal-kolonjaliżmu, imma biex naċċeleraw il-progress u l il paċi fid-dinja. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Dupont għal minuta, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President, Sinjuri. Bl-aħħar plenarja tkellimna fuq is-sitwazzjoni fuq il-Gżejjer Griegi llum qegħdin nitkellmu fuq il-frontieri tal-Kroazja fi żewġ każijiet qegħdin naraw illi l-politika ta' u migrazzjoni taħdem biss jekk tkun f'konformità mal leġislazzjoni Ewropea u ta' standards Ewropej umanitarji ma tista' taħdem biss ukoll jekk fl-istess waqt ikollna sistema stretta ħafna ta' protezzjoni tal-frontieri esterni. Din hija din l tal-Kroazja, l-Greċja, l-kull pajjiż li għandhom frontieri esterni nistennew li jkun hemm konformità mar-regoli ma nistgħux nħallhom waħedhom dawn ir-responsabbiltajiet da hemm bżonn ikun itħassib tħassib tagħna jekk naraw ir-rotot eh, tal-Balkani tal-Punent bil-migrazzjoni dejjem tiżdied u naraw in-nuqqas ta' stabilità fil-politika ta' viċinat jekk dan mhux biżżejjed biex noħorġu politika tajba ta' migrazzjoni, allura s-sitwazzjoni fil-futur li ma se tkun. Issa ngħaddi l-kelma lill onrevoli Lopez Aguilar għal minuta. Grazzi President, Signora Komissarju eh, Dalli, meta ngħidu eh, nitkellmu fuq l-assistenza medika ta' informazzjoni eh, dawnu bil-forsi eh, hemm bżonn ikollhom dawn ir-rifuġati meta jfittxu l-ażil mill-2013 u l-Komissjoni għandha bżonn intervjeni fejn suppost intervjeni u fejn ikun hemm espulsjoni fuq il-frontieri ta' skur flagranti Eh, tal-Konvenzjoni tad drittijiet tal-Bniedem. L-artiklu 19 tal-Karta Drittijiet tal-Bniedem meta jkun hemm każijiet ikun fejn ikun il-Kummissjoni hemm bżonn titratta lil kulħadd l-indaqs għax bżonn ikun hemm aċċess għal fondi Ewropej biex eh, l-istati membri kollha jkunu jistgħu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem anki l-fond tal ażil u għall-migrazzjoni. U l kummissjoni hemm tagħmel ferm iktar hemm bżonn tisigura illi ma jkunx hemm ritorn jew eh, jew eh, ritorn għax hemm bżonn ikun hemm kanali legali u siguri għall aċċess fl-Unjoni Ewropea biex hekk biex hekk aħna naraw illi f'dan il-Parlament anke fil-leġislatura ta' qabel u din il-leġislatura preżenti hemm bżonn tagħmel hekk ukoll. Kollega e, c'è una blue card. Hemm blue card mill-Onorevoli Schroedova, jekk jogħġbok taċċetta. Mikela, jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna, President. Frakce slixim, jak mamy bit. Nixtieq nirringrazzjak. Nissimaw mill-SND kif suppost nġibu ruħna f'termini umanitarji u kif suppost nilqaw eluf ta' migranti na naċċetta l-Unjoni Ewropea bżonn ikun tkun ken sigur għal dawk kollha li għandhom bżonn, bżonn lajnuna, imma permettili. Kenna każ ta' 50 tifel u tifla mhux akkompanjati minn kamp Sirjan u jiena nagħmel appell għalik illi toħodhom int allura. Grazzi ħafna il-mistoqsija hija għas-soċjalisti jew għall-Ministru ta' Ċek. Jiena ma jina l assa semmejt pajjiż jew grupp politiku. Imma kull min ikun li jidħol hawnhekk fil-Parlament Ewropew jirrappreżenta stat membru li huwa vinkolat u marbut mat Trattat ta' Lisbona mal-Konvenzjoni Drittijiet tal-Bniedem li rikonoxxi id-dritt internazzjonali umanitarji vinkolanti l stati membri kollha anki tiegħek u għalhekk m'hemmx min jista' jaħrab minn din Dawn huma drittijiet umanitarji u dan ifisser li wieħed jirrispetta eh, dawk li jfittxu l-azil. Aħna se nivvotaw fuq il-fado biex ikun hemm aċċess ukoll fuq il-frontieri. U għalhekk għal darba li wieħed qiegħed hawn hawn daħal u għalhekk hemm bżonn li jkun imħares u dan jotta l istati membri kollha. Grazzi mille. Grazzi ħafna eżis kollega issa l-Onorevoli Joveva għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi kratenju ċlovikovih pravic beguncam in Meta nisimaw il rapporti fuq il-ksur ta' dritti tal bnidem kontra l-immigranti u r rifuġati fuq il-frontieri esterni inkluż dak tal-Kroazja, nistgħu naraw rappreżentanti tal-Kroazja wkoll fil-Kunsillu nafu dak li tixtiequ tgħidu m'hemmx il-prova, eċetera. Imma x-xahar li għadda grupp ta' NGOs ippubblika rapport fuq dak li ġara s-sena li għaddiet id-dokument juri illi l-awtoritajiet Kroati batu nies lura fil-Bosna Herzegovina u huma um, kienu mingħajr kienu ħafjin, xi um, u kol sawtuhom u anki xi uffiċjali tal-Pulizija Kroati stess illi um, uh, it-ħassib tagħhom u ma jkunx qal il-, il, il il-Kroazja eh, tirrispetta l-liġijiet ta' Schengen. Jekk hemm bżonn immur jien matul il-lejl u mbagħad nurikom ir-ritratti tiegħi meta issaqsuni fejni il prova grazzi ħafna. Hemm blue cloud minn naħa tiegħek mill-Onorevoli Resna taċċetta, Iva, jekk jogħġbok, kollega Resna fidejk. Grazzi ħafna, President. Eżis kollega Jorova Il-persuni kollha li jixtiequ jkollhom protezzjoni internazzjonali jistgħu jagħmlu hekk u dan f'konformità mal-sim uffiċjali u billi wieħed jagħti eh, dokumenti tal-ivvjaġġar kien hemm ħafna ġrajiet li tkellimt int fuqhom imma inti taħseb illi kemm hemm taħseb talbiet ta' ażil fil-Kroazja u l persuni illi jaqsmu l-frontiera ma jixtiequx jgħaddu mill-postijiet ta' taqsim uffiċjali biex jitlu fil-Kroazja. Grazzi ħafna lill kollega Ressle ma kontx qed nitkellem fuq um, talbit minimi għall-azil, kont qed nitkellem fuq dak li qed jiġri fuq il-frontiera stan tal-Unjoni Ewropea fil-Kroazja. Issa tajda kollu gideb, m'hemmx provi forsi maħniex qed ngħixu fl-istess dinja, forsi aħjar immorru nieħdu kafe u naraw dawn ir-ritratti flimkien u l-videos ukoll. Imma kif għadd immur jien stess kont hemmhekk bħala reporter imma sammur bħala eh, persuna ta' dinjità politika u pjaċir kbir għax hekk inkun nista' nġibek il-prova jien stess jekk inti ovvjament ma temninniex. Grazzi ħafna issa s-sur Blaxko. Grazzi ħafna, President. Nixtieq ringrazzjak li tajtni l-kelma. Hemm bżonn li ngħid illi huwa ta' ta' tħassib kbir naraw is-sitwazzjoni ta' eluf ta' bnedmin illi issa qudiemhom qed jgħixu f'sitwazzjoni fuq it-territorju Ewropew hemm bżonn insibu tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet. Ħafna minn dawn il-migranti jiġu minn pajjiżi fejn m'hemmx gwerer u qed jiġu l-Ewropa u qed ifittxu ħajja aħjar. U jittamaw illi jkun hemm eh, politika eh, soċjali tajba. Aħna ma nistgħux naqdu l eh, bżonnijiet ta' ċittadini stess tagħna għaliex għandna bżonn nagħtu benefiċċji għal dawk illi qed jippruvaw jidħlu fuq it-territorju Ewropew. Dawk li qegħdin hawnhekk li huma kontribwenti m'għandhomx il-vantaġġi ta' dan it-tip. U għalhekk dan din mhijiex ħaġa ġusta. ma rridux nkunu ta' ħsara l-immigranti tagħna meta aħna ngħinu l-immigranti. Grazzi ħafna, Sinjur issa Bezlega. Ġimatejn ilu diġà tkellimna fuq is-sitwazzjoni fuq il-gżejjer Griegi u insaqsi kemm l-affarijiet nbidlu fil-post mill-aħħar taħlita tagħna u r risposta hija sitwazzjoni aggravat ruħa ma minna xejn fuq il livell Ewropa biex intejbu sitwazzjoni va tajnihom il-flus ma fl-aħħar mill-aħħar l-idejat li noħolqu ehm, xi eh, xkiel eh, u l kundizzjonijiet fil-kampijiet tantija Eh, ħażina li hemm kien hemm il-protesti anke mir-rifuġati u għalhekk ma noqogħdux nippuntaw subajna bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni u naġixxu kemm jista' jkun biex intejbu s-sitwazzjoni fil-post u dan ifisser illi jkun hemm il-mekkaniżmu ta' solidarjetà min-naħa tal-Kummissjoni biex hekk naċċettaw it-tfal taħt l-età u rifuġati li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. U għalhekk ħen naġixxu llum u mhux għada. Filin dank. Grazzi ħafna lil kollega Issa ngħaddi l-kelma li l-Onorevoli Dan Baski għal minuta jekk jogħġbok. Presidente, uvaġami. Grazzi ħafna, President. Esis kollegi, et nisma li kontu qed tikkritikaw il-Kroazja m'għandhomx m'għandkomx raġunijiet biex tikkritikaw l kroazja l-Greċja jew l-Bulgarija għax aħna aħna pajjiżi tagħna illi nipproteġu lilkom il-Musulmani mill-ġihadisti, mit-terroristi, aħna dawk illi qed inwaffqu dawk illi ġew biex jinvadu l-bliet Ewropej u kull pajjiż għandu bżonn jipproteġi l-frontieri eh, tiegħu, is-sovranità tiegħu ma tistax titolbu jekk jogħġbok illi tħallu daw it-terroristi fuq it-territorju tagħkom. Imma intkom ipokriti għaliex għax ħadd minnkom li jgħidu li għandkom tant tal-qalba l-immigranti ħadd ma ta' eżempju min ammetta f'daru xi ġihadista jew terrorista mill-Afganistan. Għandkom xi ħadd fil-living room tagħkom li qed jgħix mat-tfal tagħkom jiena nistenna bil-ħerqa li nara narakom min qed jgħid iva le. Allura tkunux ipokriti, grazzi. Grazzi ħafna. Blagodarju, grazzi ħafna, kollega. Il-kelimni missi s Sinjura Maria Walsh. Għandek il-kelma, Sinjura, grazzi sorpriża li ma kienx hemm blue cards wara li tkellem il-kollega fl-ICR. Għanna, kull ma jmur dizdiet l isfida li għandna f'dan ir rigward u aħna rridu nipoġġu daw in-nies il-bot minn diżastri naturali, il-bot minn faqar u l-bot minn violenza. U qed nitkellmu fuq daw il-pajjiżi li qegħdin taħt pressjoni enormi fost in-nies min-nies li huma l-iktar vulnerabbli u n-nies li huma wara kollox ħutna. Paroli biss mhux se jagħmel xejn differenti, ma mhix se tkun biss qatt żgħir ta' pajjiżi, hemm bżonn il-kull il tal-Ewropa. U l-Ewropa saret il-vittma tal-suċċessi tagħha stess u aħna rridu nsibu solidarjetà, kompassjoni biex nappoġġaw l-istati membri li huma l-iktar mill-quta li qed jaraw l-iktar influss ta' nies li daħlin fihom. Naf li sar li ħin, imma nixtieq ngħid illi kummissarju, ix-xogħol li tisir minn fuq għal isfel u nix ngħid li soluzzjoni waħda forsi tkun li jkollna dil konverzazzjoni li fi dialogu tantu importanti u minflok ma jkollna 40-50 MP nitkellmu. Issa, grazzi. Issa, issa, is-suna volat għal-minuta un grazzi ħafna. Darbtej kont fuq il-post u rajt is-sitwazzjoni fuq il-frontiera tal-Kroazja li qed tkompli tkun sitwazzjoni drammatika ħafna, speċjalment fil-każ ta' e, minorenni mhux akkumpanjati. Soluzzjoni e, politikanti Ewropej u nies fuq il-post għandhom wisq peace fuqhom u jħossu illi tħallew waħidhom bi fuq il-problema u d diskorsi hawnhekk u fil-Kunsill mhux sejjejn li noqogħdu nordmu rasna taħt ir-ramel mhix setejn żgur u mhix soluzzjoni. Jekk jogħġobkom assiguraw illi s sitwazzjoni umanitarja insibu soluzzjoni għaliha. It-tfal hemm bżonn li jitneħħew minn dawn il-postijiet u nassiguraw li għandna monitoraġġ tas sitwazzjoni fuq il-frontieri. Darba l-dejjem ejja jkollna eh, sistema tal-azil Ewropea li tagħti solidarjetà u mingħajr pushbacks illegali. Id-drittijiet tal-bniedem jistgħu huma biss jistgħu jagħtuna soluzzjonijiet. Inkella nitilfu kredibilità tagħna. Grazzi ħafna. Jiena nifraħ ukoll l-450 miljun ċittadini Issa l-Onorevoli Sardonjej. Fuq l-immigrati l-Europa hija ħatja. ħatja għaliex imħabba l-politika eh, ta' migrazzjoni mingħajr eh, brekijiet illum jaslu ħafna nis disperati illi huma obbligati jgħixu fil-periferija u ħafna drabi huma delinkwenti. Hija politika ipokrita u mbagħad inħalluhom waħedhom fil-pajjiżi tal-Mediterran. Jiena ngħid għaliex għaliex ma tappoġġawx rotazzjoni tal-portijiet, għaliex ma tagħmlu xi ħaġa biex torganizzaw l-imbarki u mod speċjali biex tibblukkaw il-partenzi. Intkom titkellmu fuq Karola eh, Rakete u fuq l-ONG. Eh, eh, l-uniku bnidem li mmexa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 qegħdin inħarsu lejn il-medja liberali Ewropea, forsi naħsbu li l-kriżi tal-immigrazzjoni bdiet fl-2016. Anzi wafqet l-2016 imma da l-aspett uman u l-kriżi tal-immigrazzjoni għadha għaddejja l-istatistika turi li s-sitwazzjoni għadha diffiċli immens dawn huma l konsegwenzi tal-politika ta' l-Unjoni Ewropea tal-2015 fejn il-frontieri kienu miftuħin għal kulħadd. Ħafna frontieri kienu qed jikklassifikaw in-nies bħala refuġjati għalkemm kienu immigranti eh, ekonomiċi Issa qed insofru l-konsegwenzi ta' dawk id-deċiżjonijiet li ħadna aħna. Minjuni ta' nies daħlu fl-Unjoni Ewropea għad detriment ta' ħafna eh, ċittadini Ewropej. L-Unjoni Ewropea għandha riżorsi, però għandha bżonn ideoloġiji ġodda differenti mill-ideoloġija marxista li tidher li għandha. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Melo mill-PPE. Europa bi frontieri miftuħa hija utopija u jridu niddefenduha. Ma m'hemmx pajjiż fid-dinja fejn il-frontieri huma miftuħin, fejn kulħadd jista' jidħol skont kif irid. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkun differenti, aħna rridu nirrispettaw mill irid itejjeb il-kondizzjonijiet ta' ħajja tiegħu. Għandu jkollna il-possibilità li nirċevu dawn in-nies però r-riżorsi huma skarsi. Hemm bżonn inkunu iktar rigorużi fil-kontroll tal-tħul eh, fil-frontieri esterni. Irridu niddistingu aħna għandna rifuġati minnaħa waħda mbagħad għandna l-migrati eh, fuq il-rifugġati għandhom ikun hemm liġijiet differenti minn dawk li applikaw għal migranti. U marajatajiet differenti. minn huwa rifugġat jgħatem biex jisalva ħajtu u għandu jiġi accettat skont il-liġi u minn qed eh, ifittex xogħol l-immigranti jista' jitħol skont il-liġijiet u l-rida ta' kull pajis skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà. E, e, jiddeċidi il pajis kemm kemm jista' jihu migranti ma nistawx naċċettaw minar eh, minar minar kriterju eh, indaħlu dawn in-nies. Hemm bżonn nagħmlu ħaġa eh, strutturata. Hozzászólási időt. Jekk joġobkom żommu mal-ħin ta' minuta meta titkellmu, issa se nagħti il-kelma lil korrega Noise mill-SND, però sekonda għandek blue card. Taċċetta din il-blue card? Iva? Inti irreferejt għal bażi legali differenti, għal bażi illi fuqhom l-immigranti u r-refuġjati jiġu indirizzati, però hemm ħaġa waħda li hija vera id-drittijiet tal-bniedem huma validi le għall-immigranti, allura mhux validi għall-rifuġjati. Sinjura,